Dear President, Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sitzung ist eröffnet. Rodwa tajba, kollegi. Nistaw niftħu is-sessjoni ta' dal-għodu. L-ewwel eh, punt ta' informazzjoni. ħriġna dokument tal-korreġendum 216-4. Dan ġi ippubblikat il-punt li jmiss. Nistaw naddu għad-diskussjoni konġunta fil-qasam tal-ġustizja. L-ewwel net ir-rapport ta' Berlinger Clays, programm ġustizzja 2014-2020 unbat il-programm ta' drittijiet u ċittadinanza 2014-2020 ta' Kinga Gens. Nibdew bil-rapporters, nibdew bl-onorevoli Berlinger għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Il-regolament li jiet se approvaw il-lum jitratta il-programm ta' seba' snin ta' interventi tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ġustizzja.